konvint illi aħna għal darbohra ser jirnexxinna nelbu il-kriżi illi irridu nifaċċaw u nindirizzaw illum il-ġurnata. Grazzi. Grazzi, President Van Rompuy, kollegi, id-dibattitu issa huwa għamalu, id-dibattitu dwar dan il-punt. U ser naddu għal punt illi jmiss fuq l-agenda. Iġifiri dikjerazzjoni tal konsil u tal-Kummissjoni ir-riżultati tas-summit tal-G20.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 Monsieur le Président. Chastel. President, Sinjuri, onorevoli membri tal-Parlament. Il-Presidenza tal-Kunsil u tal-Parlament Ewropew diġa kella l-opportunità li tiddiskuti l-20 fl-20 ta' Ottubru. Dak iż-żmien aħna konna lejli tal ministerjali tal-20 u aħna konna qegħdin nistennew għal żviluppi ġewwa Sejul. Bħala Ewropej aħna lestejna għal dawn il-laqat kemm fuq livell ministerjali kif ukoll fost il-kapijiet ta' statu ta' gvern. Aħna fimna li nuqqas ta' koeżjoni fost l-Ewropej kien ser wassanna malajr għal nuqqas ta' kredibilità tal-Unjoni Ewropea fuq is-sena dinija. Il-kummenti tal-bqija tad-dinja. rajnijom illi saru mod mux daqsek jibes fid-dawl ta' sejul. Irdu nibqaw ottimisti minkejja l-problemi li għanna, anke jekk ir-riżultati ma kienux daqsek pozitivi daqskem it-tamajna illi kunu. Aħna qabel sejul konna konvinti illi il test aħra it-test jibes, l-aktar test jibes kien illi aħna ma nitilfux l-irkupru tagħna, aħna ma rridniex, ma rridux nagħmlu l-iżbal illi nemnu illi aħna ma kienx għalfejn nikkoordinaw iktar fuq livell globali għaliex aħna ħsibna illi ma konniex aktar fi sitwazzjoni kritika li konna fija eh, siċurilu. Kulħadd jemmen li l-mexxejja politiċi huma responsabbli mid-deċiżjonijiet mit-teħid ta' deċiżjonijiet. Dan huwa minnu din l-essenza tal-politika iżda jiena nemmen li għandna responsabilità oħra li aktar importanti jiġifieri illi naraw illi deċiżjonijiet ma jkunux deċiżjonijiet teoretiċi imma jkollhom effett prattiku u jitwetqu sal-iskadenzi tagħhom u is-summit ta' Sejul urrina illi l-isfida u l-enija għalina l-kol kienet illi aħna nifmu kif nistaw inkomplu kif nistaw inħaffu l-pass tal-implementazzjoni. Aħna rridu naddu mill-intenzjonijiet tajbin għal riżultati prattiċi. Dan kollu huwa tassew importanti għall-inqas għal żewġ raġunijiet l-ewwel net. Is-swieq mhumiex kuntenti bl-istarijiet huma qegħdin jaraw l-iżviluppi, qegħdin josservaw l-iżviluppi li qed ikun hemm fit jumejt tletti jum, jew 30 jum wara il-summit, wara li il-mezzi ta' xandir jitfu il-kameras tagħhom. Din naraw li l-istat tal-ekonomija reali mhux biss ir-riżultati li aħna niksbu wara s-summit, aħna rridu naħdmu kull jum b'mod kostanti u bħala membri tal-Parlament Ewropew intom dan ta' fuq iktar minn ħadd ieħor. it raġuni, importanti daqs l-ewwel waħda u din hija dwarkom direttament tikkonċernakom direttament jiena naħseb illi il-Parlamenti Nazzjonali u Ewropew jista' jkollhom rwol fl-iskrutinju ukoll biex huma jipprovdu inċentivi politiċi l aġenda ekonomika globali Ewropea. Rridu nżommu f'moħħna l-implementazzjoni tal-ħidma bejn summit u ieħor ta' bilħaq titwetta biex bekk il-20 isir proċess dejjem aktar proċess u mhux biss serje ta' laqat dak li għandu xaqsam is-sustanza il-kontribuzzjoni mill-Unjoni Ewropea għal tkabbir sostenibli u b'saħħtu u bilanċat hija waħda ċara u dinja bażata fuq ċerti prinċipi pjanijiet ta' konsolidazzjoni fiskali li għandhom l-għan għal tkabbir sostenibli u differenzjata. L-istrateġija Ewropa 2020 biex ikun hemm riformi strutturali meħtieġa biex nappoġġaw il-ħolqien tal-postijiet tax-xogħol u l-qabel kollox il-programma riforma taswiq finanzjarji u settur finanzjarju fl-aħħar net tisħiħ tal-gvernanza ekonomika fl-Unjoni Ewropea. Jina nixtieq ngħid illi l-Unjoni hija ta' bilħaq interessata fil-proċess ta' peer review fil-kuntest tal-G20 pala Ewropej aħna dan imdorjin bih. Aħna nafu kemm dan huwa siwi dan it-tip ta' eżerċizzju kemm jista' jkun siwi. Kulħadd ovvjament irid jaqdi dmiru irdu nesprimu rrida ġdida biex namlu kontribuzzjoni għal azzjoni biex ikun hemm kabbir għal darboħra u fl-ispirtu tal-kumenti li għamilt il-ġlieda kontra l-protezzjonizmu ma tistax tkun waħda u darba l-dejjem. Iżda bil nżommu għajnejna fuq l-affarijiet jum wara jum. Nixtieq nefasizza dwar tliet iżvilupp importanti fl-aħħar xar. L-ewwel net riforma tal-Fond Monetarju Internazzjonali l-Ewropew Ewropej u rew li huma lesti li jaqdu dmirhom biex l-IMF il-ġdid jirrappreżenta aktar ir-realtà internazzjonali ekonomika. U għal daqstant ikun ikollhom aktar sem fir-rwol dejjem jikber tal-ekonomija emerġenti aħna għanna rappreżentant fil-Komitat Eżekuttiv tal-IMF, aħna ukoll tkellimna dwar il-sem tagħna dwar shares. Aħna żammejna ma dak li għandna l-qalbna u dan għal darboħra minnu kisbet il-Komunità Internazzjonali t-tini svilup huwa il ftajim ta' Basel tlieta jina naħseb li dwar il-rekwiziti kapitali tal-banek aħna ninsabu fi triq tajba, ovvjament huwa essenzjali biex dan l-impenn biex aħna nimplementaw Basel tlieta u l-Stati membri kollha josservaw dan. Il-kwistjoni tal-implementazzjoni ser tibqa fil qċata tal-aġenda tal-Unjoni u ovvjament ser tissemma fil-20. Fl-aħħar net irridu nieħdu nota ta' dak li ġara f'dan l-aħħar ġimgħat dwar il-gwerra bejn il-muniti, l-ekim sejħa gwerra bejn il-muniti, l-Unjoni Ewropea għamlet biċa xogħol tajba, n-nexxila tiddefendi pożizzjoni bilanċata u dan ifisser ta' kambju jridu jirriflettu il-fundamentali ekonomiċi u aħna ma rridux naddu għal iżvalutazzjoni kompetittiva fl-aħħar net Franza minn sejul assumiet ir-responsabilità tal-Presidenza tal-G20 jena naħseb illi din hija opportunità kbira għall Ewropej u għall Unjoni Ewropea ġenerali. Ser ikun importanti ħafna li aħna naħdmu id fit mod koordinat biex naraw illi fis-sena illi ġejja u fid-dawl ta' summit ġo Novembru 2011 ġewwa kan il-20 sejjer jibda bl-istennijiet illi huwa ħolo. L-isfida l hija li għandna qudiemna hija li nuru illi forum illi ġim waqaf biex jitratta din il-kriżi joħroġ kontribut u jagħti l-inċentiv neċessarju biex jikseb għanijiet fuq medda medja ta' żmien pal pereżempju tkabbir globali ġdid sostenibbli u bilanċat regoli għaswiq finanzjari u organizzazzjonijiet internazzjonali li jirrappreżentaw aktar id-dinja li qegħdin ngħixu fiha llum. Irdu ngħinu l gvernijiet ukoll tal-istituzzjonijiet biex huma jindirizzaw globalizzazzjoni u għafidejn il-G20 sur President li jiena nemmen li dan irid juri il-globalizzazzjoni mhix biss waħda ekonomika imma hija waħda politika wkoll. Grazzi sur Chastel, issa l president Barroso fisem il-Kummissjoni. Membri, onorevoli, Dan il-din il ma madan kollu l-pressjoni u l-krizi il-G20 seħħet ir-rwol tagħha fil-koordinament eh, ekonomiku. Jina nista' nassikurakom li x-xenarju negativ ma kienx konfermat aħna rridu nimxu mill-kriżi għal approċ iktar stabli. Madankollu id-diskussjonijiet per eżempju, eh, tassazzjoni fis settur finanzjarju. Il-G20 waslet messaġġ importanti. Għamlet progress fuq l isfidi ekonomiċi. Ir-riżultati eh, ġew eh, mill uwa bċertu xettiċiżmu. U għal l-ħabarita fil-axija kienet messaġġ ta' ottimizmu il-proċess tal-G20 huwa aħbar mhuwiex biss bħala proċess Ewropew fejn aħna għandna negozjati u kompromess konġunt l-Stati membri l-G20 bħala ċina u l-Stati Uniti, il-Brazil, il-Ġappun, l-Arġentina, Saudi Arabia, il-Korea s-sfel huma impenjati fi proċess konġunt biex ħarsu lejn eh, l-izbilanċ globali. U da jiġi rikonoxxut għal dak li hu il-progress enormi li ma kienx possibbli ftit snin ilu. U dan il-proċess u l-agenda u mhux biss avveniment spettakolari ta' darba kien suċċess għalhekk u l-Unjoni Ewropea rappresentata minni waslet għal konklużjonijiet u tat kontribut qawwi għal livell ta' ministri eh, finanzjarji kif kienet eh, taħt il kummissjoni taħt il kummissarju li ren u l-konklużjonijiet jirriflettu l-priorità li l-Unjoni Ewropea eh, preparat qabel Sewul u kien kontribut importanti għal dan il-proċess. X'kienu s-suċessi ta' din il-laqa? Il-progress fuq azzjoni konġunta u kif għanna nindirizzaw l-izbilanċ globali. Aħna nafu li kienet se tkun sfida biex nħarsu li dan l-izbilanċ globali u wara negozjati jibsin wasalna l-soluzzjoni eh, u noħolqu mekanizmi biex nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet biex innaqsu eh, zbilanċi eċessivi eh, fuq livelli sostenibli mannix ma nistimawx dawn il-successi, dawn il-riżultati u għalhekk l-Unjoni Ewropea qiegħda quddiem u dan was spira l-mexxejja tal-G20. Il-metodu li uħna użajna fuq l-izbilanċ mikroekonomiku huwa fil-bażi u għal-bażi tal-mekkanizmu tal-G20. U dawn il-mili għandhom jitlaħqu sal-2011. Il-fokus tagħna issa biex insaħħu dan il-mekkanizmu nassikuraw li jiġi applikat taħt il-presidenza Franċiża eh, tal-G20 li jmiss. Aħna rridu naraw issa kif dawn se jiġu implementati. Tini suċċess hija ir-rati tal-valuta. Ma nistgħux ma nindirizzawx dawn it-tensjonijiet fil-livell ta' eh, rati ta' kambju. Aħna ftemna li nimxu lejn sistemi ta' rati ta' kambju li jirriflettaw il prinċipi fondamentali li nevitaw id-devalwazzjoni. Dan provda eh, il-mezz biex taħt il-presidenza franċiża tal-G20 u nishti najt u koll il riforma storika tal-IMF u l-ispettativi għal emerġenzi ekonomiku, għal dawk l-ekonomiji li għadhom eh, emerġenti u l-konċessjonijiet l-abilità tagħna li il-fond għanna bżon mota partikolari nindirizzaw l-izbilanċi u tensjonijiet tal-valuta. L-ekonomija emerġenti bħala għandhom ikollhom iktar rappresentenza għawija u għandhom ikollhom ir-responsabilità għal governanza globali ekonomika. Il-summit zam dak il-momentum fu ċerti riformi. Aħna l-għajna il-riforma ta' Basil. Aħna l naħdmu fu istituzzjonijiet ekonomiċi u il riformi se komplu fil- eh, eh, polza ta', ta assikurazzjonijiet u l-Unjoni Ewropea edha fil-qoddim u għalek issa u importanti assikuraw li kunem implementazzjoni konsistenti skont il-ftejim li sar biex ikunem eh, mezzi uguali għal kulħadd. Aħna nafu li id-determinazzjoni tagħna il-summit ta' Sewul vera wkoll wera l-impenn min-naħatana u s-suċċess li kellna li b'dan il-konsensus fuq l-iżvilupp l-investiment u l-kummerċ aħna wassalna li wassalni fuq l-agenda ta' din il-laqa tal-G20. Dawn għandhom attivitajiet għandhom jiġu fokalizzati fis-sistema tal-ġus maqda u l-isforzi tagħna li waslu lejn il-miri tal-millenju fuq il-ġejjini tal-politika ta' żvilupp. Din dan id-dokument huwa miftuħa diskussjoni. Fl-aħħar nixtieq nilqa l-impenn tagħna lejn din il-laqa tal-G20 u li ma jkun li naħdmu lejn is-suċċess fil-negozjati tal, fuq il-klima ta' Cancun. Sur President, membri onorevoli, l-interess qawwi lejn l-imprizi u l-trade unions wera li l-G20 u l-forum jekk il-G20 wera eh, l-importanza ta' responsabilità soċjali jina tkellimt ma' trade unionists. Dawn il delegazzjonijiet eh, kienu minnaħat tal aħna u rejna li l-Europa fil-settur ta' dimensjoni soċjali u l-konklużjonijiet wara Sewul aħna qed inħarsu lejn il-presidenza u l-laqa li ssir f'Novembru ta' sena 2011 li stati membri eh, adottaw u koptaw u ħadmu mod koordinat biex ifasslu l-agenda tal-G20. Aħna nixtiequ nappoġġaw il-Presidenza Franċiża waħda minnhom hija riforma fuq is-sistema monetarja internazzjonali għandna jkollna pożizzjoni waħdanija u l-volatilità eh, tal-valuta tal internazzjonali. Aħna se nkunu għalhekk qed inħarsu lejn il-materja prima fil-Komissjoni il-Presidenza Franċiża għandha l-opportunità unika li kollha suq Ewropew bil-footprint tagħha l-Unjoni Ewropea tista' tikkonsolida l-pożizzjoni tagħha fuq l-arena globali u jkollha rwol ċentrali f'dawn l-isfidi. Grazzi. Merci, thank you President Barroso. Grazzi sul President Barroso. Issa nati il-mikrofonu għal kellima tal-partiti politiċi. Grazie għandi minuta eh, sur Presidente, ti rappresenta il-presidenza belġana president ministru nishtie najt kemm apprezzajt dawn l-istqarrijiet fl-aħħar laqa tal-G20 u jiena naqbel mal-proposti li tres u f'dil kamra jien naħseb li il-rizultati kienu fjakki. Aħna qbilna ma' Basel 3 iżda nishtiq e, dan li dan din il-laqa tiftaħ għall-ambizjonijiet e, tal-Presidenza Franċiża li il koezjoni e, biex tqis ċerta preċiżjoni ta' eh, u President tal-Komissjoni eh, naqbel il-ċittadini qed jistennew għal azzjonijiet u mhux klim. Aħna għandna bżonn li jkollna armonizzazzjoni fil-regolamenti internazzjonali li mhijiex biss politika għandna bżonn ikonu lesti għal ċerti responsabilitajiet. Grazzi, Sur eh, Bullman kollegi, il-Sinjura eh, Hams dal-ħodu, fil-dibattitu għajmet eh, mistoqsija, għalix maħnix qed naraw eh, sfidi ġodda, kuraġġ ġdid fil-qafas ta dibattitu tal-laqa olja summit dak li smajna dal-ħodu minnant Barroso Van Rompuy naħseb li jonqos dik ix-xrara u għalik kun tajjeb li ma kienux prezenti għal dik il-laqa, ma kien hemm xejn ġdid inti qed tgħidilna affarijiet li ġew pubblikati eh, iktar minn darba fil-gazzetti. X'inhuma eh, eh, dwar it-taxxa ta' transazzjoni? Di mhijiex fuq l agenda tal eh, tal-G20 irid inkun naf għaliex il konsil għalli huwa favur għaliex allura fil konsil eh, tal-Unjoni eh, niska jitkellmu fuq il- fuq l-studju li għandu jmur fuq livell globali minnaħat tal-Kunsil għalek wasalna fisqaq mal Aħna għanna niftakru eh, dak li l-Parlament qed eh, eh, jistaqsi dal-aħħar. Aħna mhux qegħdin nesprimu opinjoni biss u qed nitkellmu fuq 200 biljun fis-sena saqs il-kollegi fuq l-ammontizzar li qed jiġu diskussi fuq fil-Kunsill. Għanna eh, poġġejna l-ħajja kollha l-entużjażmu kollu f'dan il-Parlament. Grazzi. On pourra multiplier les sommets et les rencontres, mais si l'Europe... Iva, nistaw nżidu n-numru ta' summits u laqat imma jekk l europa ma tattakkax mus se jkollha importanza u l-G20 nejmis se jkun se tkun biss laqa u l-Istati Uniti. U aħna se nkunu t-tellifa inevitabilment Hemm ħafna qsma li fjem għandna naħdmu li żona euro għandha diffikultajiet tagħha għandha bżonn risposti enerġetiċi l-sistema monetarja internazzjonali wkoll għaddejjem minn perdu kritiku li qed iżid fid-diffikultajiet tagħna u qed toħloq kompetizzjoni li hija nġusta u qed tkun ta' distabilizzazzjoni għall-Ewropa. L-Ewropej għandna nres u abbozz għal monetary order ġdida bbażata fuq kontabilità inkluża minn numru ta' moniti fosta minn wan l-euro u d-dollaru. Għandna nħarsu lejn reglamentazzjoni finanzjarja għal darboħra l-impenji u ġrida kontra it-tax havens għada ma seħħitx u l-attivitajiet tal-aġenziji ta' kreditu għadhom ma ġewx inklużi f'qafas regolamentattiv u hemm sfidi ġodda bħal pereżempju regolamentazzjoni tas-suq tal-materja primja, il-fossili u anka eh, prodotti tal-agrikoltura. Ewropej għandhom jipproponu l-ħolqien ta' organizzazzjoni dwar materja prima madwar id-dinja. Hemm riskju li jaffetwa l-ekonomija dinjija minħabba nuqqas ta' ċertu produzzjoni u ċertu produtturi bħal spekulazzjoni fil-materja prima miċ-Ċina xi ħaġa morali li twassal għal riskju għal klima u anka riskju ta' ġo għal pajzi li qed jiżviluppaw. U fuq dak kwistjoniet importanti li trattaw il-bilanċ fid-dinja jiena konvinta illi il-Presidenza Franċiża tista' tkun utli biss jekk mill-bidunet Tpoġġru ħafna test Ewropew. Is-sur ħajrik għal-ġiwi għal-minuta. Sur President, kollegi, il-skop tal-krizi finanzjarja ġija l-Unjoni Ewropea sabiex taġixxi fejn dan il-G20 f'termini ta' dikjarazzjonijiet fuq is-sitwazzjoni internazzjonali. Il-WTO m'għandix toħloq eh, xi ħaġa kapitalista m'għandha tapplika ir-regoli soċjali u ambjentali għas-sistema. Għanna nattakkaw il-pjaga tal għat li qed taffetwa 250 miljon persuna madwar id-dinja. Għanna neħħu tax havens u noħolqu tassazzjoni għal transazzjonijiet finanzjarji U għanna jkonna regolamentazzjoni aħjar għal dak għandu xaqsam prezzijiet ta' materja prima, ibda mill prezzijiet fuq prodotti tal-bidja l IMF għanda wkoll rol xtaqdi f'termini ta' żvilupp eh, man sostenibli li noħol u monita universali li tiġġielet kontra l imperializmu tad-dollaru ċittadini qed iservu biss il-banek u dawn l-affarijiet għandhom jiġu solvuti. Għandu l-proċeduri KHDI. Nibdew bis-sur Papa Nikolaw. Ευχαριστώ poli κύριε Πρόεδρε. I dilosi stanno αποτελεσμάτων. Grazie ħafna, Sur President. Id-dikjarazzjoni brabta mal-riżultati tal-summit tal-G20 u importanti ma naħseb li kollok taqra darbtejn għaliex hawnhekk għandna numru ta' kwistjonijiet kruċjali li rridu niċċaraw. Qed nitkellmu dwar pajjiżi li qed per pereżempju, u hemm pajjiżi oħrajn li għadhom ma kellhomx politika ekonomika koordinata l-Istati Uniti għandha politika ekonomika differenti fuq it-tfaddil u l-Ewropej qed tisegu politika oħra. Iċ-Ċina mbagħad għandha politika oħra differenti iċ-Ċiniża tippruvaw jżommu il-munita tagħhom f'livelli artifiċjalment baxxi. U naħseb li huwa diffiċli li wieħed jara u jislet messaġġ illi ġej minn pajjiżi li m'għandhomx rwol importanti x'jaqdu fuq il-livell ekonomiku globali. Jekk il-20 se jkompli ħares lejn dak li qed jagħmel u nnifsu jista' jibda jerfa responsabilità tiegħu b'mod serju. Grazie ħafna, Sur President. Nistaqsija li xtieq nistaqsi kien inizjalment indirizzat li Sur Barroso ma billi madux għaw xtaqt nistaqsija li Presidenza Belġana. Illum il-ġurnata tista' teżerċita dumping soċjali minn ma tikser il-regola ta' WTO monita kronikament zvalutata l-istess rizultat jiġi miksuba. Anka jekk tibda tqajjem il-kwistjoni ta' devalwazzjoni monetarja b'mod kompetittiv, il-kwistjoni ta' x'inhu tajjeb għall-Unjoni Ewropea għad irid jiġi indirizzat. Mistoqsija Presidenza Belġana hija il G20 ma jnexxilux item darba dejjem din id-diżordni, il negozjati fil-WTO jistgħu eh, eh, iwasluna riżultati tajbin? Grazzi ħafna Sur Salavrakos. Grazie ħafna, Sir President. Is-summit tal-G20 fi xar ta' Novembru ma wassalx għal rizultati pozittivi. wera il rwol predominanti tal-Stati Uniti u il-pozizjoni ta' ċina fid-dinja ekonomika għadhom saħħithom kien hemm kriżi li għaddejja mill-2007 illi bdiet minħabba problemi marbuta ma' likwidità fil-banek Amerikani. U kif nafu il-gvern Amerikan kellu jibda joħroġ aktar flus 100 biljun dollaru fil-bidu, un bat 600 miljon oħra titxur wara. Iż-żona euro baqet marbuta mal-prinċipju ta' stabilita monetarja imma dan ħalla it triq eh, miftuħa għall spekulaturi Spekulaturi f'ħafna ekonomiji Ewropej u jiena nipproponi, Sur President, illi nivvalutaw il-possibilità li ninjetaw aktar flus l-Europa billi nistampaw eh, flus ġodda jew permezz tal-Eurobonds. Grazzi ħafna, Sur President. Iċ-ċittadini tagħna qed jistennewna sabiex nieħdu azzjoni fl-Ewropa fuq il-kwistjoni tal-governanza dinija. Għanna noħorġu bi proposti u għanna noħorġu b'deċiżjonijiet. Ħafna kellima dal-għodu saħħu fuq il-fatt li l-Presidenza Franċiża tal-G20 tista' tkun opportunità l-Ewropa u jina naqbel perfettament ma dan. Naħseb tkun idea tajba għal Parlament tagħna li jkun informat regolarment fuq progress li sar fix-xogħol tal-G20 mill-Presidenza nnifisa. il-President tal-Repubblika Franċiża naseb ħajkun less li ġejaw jitkellem magħna u naseb li inti, sur President, għandek tressaqlu dan is-suġġeriment. Ti, Grazzi ħafna sabiex nalqu dibattitu u nirrispondu mistoqsijiet. Nati il-kelma li għalnet l-Komissarju Pibalgs. Sur President, onorevoli membri tal-Parlament, G20 hija formazzjoni partikolari. Deċiżjonijiet eh, għandhom jittietu konsens bħala President tal-Kommissjoni U b'grazzi għal prezenza belġana l-affarijiet jimtimxu l-qoddim. Xaqt indirizza waħda mill-kwistjonijiet ta' sazzjoni tal-settur finanzjarju anka jekk ma kellniex riżultati pożittivi bilna illi naħdmu aktar fuq finanzjament innovattiv taħt il-Presidenza Franċiża. L-Unjoni Ewropea hija lesta tappoġġa xogħol fil-G20 u tesplora u tiżviluppa tassazzjoni fuq transazzjoni finanzjarji fuq livell globali. Il-G20 għadem konsens u ħafna partners għal G20 dan l-istadju ma blux maħna fil-kwistjoni imma komplu naħdmu sabiex ikun hemm konsens. Sa dan it-tant bżonn naħdmu fuq mezzi oħra sabiex nassiguraw li settur finanzjarju jagħmel kontribuzzjoni validi grazzi għal miżuri li għandhom xaqsu ma' tassazzjoni fuq il-finanzi Il-Komissjoni tkellmet fuq dil kwistjoni fil-passat u ħad tipprova tilħaq dal-miri. L-ewwel net għandna nażguraw illi s-settur finanzjarju jagħmel kontribuzzjoni valida għal finanzjamenti pubbliċi. Dan huwa importanti anke fid-daw tal-appoġġ li kellna fi żmien il-kriżi. It-tieni punt għandna nisguraw li kull tassazzjoni li nres u għandha twassal għal benefiċċji li li ġib tħol minn ma timmina il-kompetitività tal-Europa. Għantilet punt għanna nizguraw il-patchwork ta' setturi differenti ta' tassazzjoni fil livell nazzjonali ma ma jħol u ostakli għassu uniku. Għabbazi ta' dan il-Kommissjoni ħarġet b'approċċ għat tassazzjoni settorjali attività taxxa fuq attività finanzjarja u mod kif nindirizzaw il-kwistjoni fl-Ewropa nittassa il-finanzi fis-setturi ewlenin sabiex ikun hemm tassazzjoni ġusta u nwaslu għal dħul. Tassazzjoni fuq attività finanzjarja hija inqas hemm inqas possibilità li din twassal liħ bħal tassazzjoni oħrajn anke meta din tiġi imposta b'mod unilaterali tassazzjoni fuq l-attività finanzjarja għandha tiġi implementat fuq livell globali. U dan huwa l-aqwa mod kif nifinanzjaw miri fuq oqsma bħala għajnuna l iżvilupp u tibdil fil-klima. Blaqwa għażla fit-tassazzjoni bl-implementazzjoni ġusta jista' jkollna għajn ġdida ta' dħul fil-waqt li nżommu il-kompetittività tagħna. Il-Kommissjoni se tkompli taħdem fuq dawn l-alternattivi sabiex Nres u l-qoddim politika u inizjattiva anka fis-sena 2011. L-ewwel pass se jkun valutazzjoni tal-impatt ta' tassazzjoni fis settur finanzjarju li tkopri il-miri li stabilixxejna f'dan ir-rigward ħan nieħdu konsiderazzjoni anke l-analiżi ta' fuq livell nazzjonali, l-impatt anke fuq il-setturi u ta' regolamentazzjoni ġdida pal levis tal-banek illi ħajkun importanti qabel nibdew noħorġu bil-proposti. So il-President huwa kienet ħaġa importanti li fil-G20 nitkellmu fuq miri għall-iżvilupp u naħseb li kien sinjal tajjeb li proċess ta' g xin u b'determinazzjoni minnata l-Unjoni Ewropea nistaw nwassu riżultati pozittivi għal-ċittadini. Grazie ħafna kommissarju, finalment is-sur Chastel għal-Kunsill. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. Sur President, Kommissarju, onorevoli membri. Sabiex nalqu dan dibattitu jina xtaqt najdan. F'termini ġenerali xtaqt nerġa' nirrepeti illi lejliet is-summit tal-G20 f'moħħna kellna bl-aktar muċċar illi l-interess tal-Unjoni Ewropew ħareġ b'riżultati pożittivi fuq dossiers differenti rridu niżguraw illi G20 jibqa' forum kredibli u leġittimu li jtina riżultati tangibli kif għatta aktar kmini. U sabiex ikonna żvilupp politiku koordinat u dim il-globalizzazzjoni sabiex l-Unjoni Ewropea jissemma leħena f'dan il-kontest. Issa ovvjament hemm diffikultajiet kbar illi jiena ma ħbejtilkom xunta ma għamiltu referenza lihom u l-Unjoni Ewropea Dejt ruol importanti u naħseb li l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li parteċipaw fi diskussjonijiet għamlu biċċa xogħol tajba ħafna. Dan kien il-ħames summit fuq medda ta' sentejn u kellna l-impenji kollettivi fuq il-mejda. Kenna effetti pożittivi fuq stabilità finanzjarja u tkabbir fuq livell dinji imma iva ħatem ħafna xirridu namlu. Fiħdan l-Unjoni Ewropea u anka sabiex norbot ma' dak li għadu kemm għal il-Kommissarju fuq tranzazzjoniet bankarji u taxxa fuq tranzazzjoniet finanzjarji. Il-Konsil ta' 29 ta' Ottubru saħa li xogħol fuq dawn iż-żewġ dossiers għandu jkompli mhux biss fuq livell intern imma anke fuq livell internazzjonali. fuq il-mizzati bankarji memx konsens fuq kif dan it-ħol se jintuża. Stati membri qed iwaqfu sistemi nazzjonali illi huma differenti minn pajjiż għal ieħor għalhekk li lil minn dan irridu livell minimu ta' koordinazzjoni u fuq medda twila ta' żmien irridu xi tip ta' affas li permetti għal armonizzazzjoni ta' l-istrutturi sabiex nkunu nistaw nindirizzaw kriżiet oħra għabbażi tal-proposti tal-Kommissjoni. Il-Konsil f'Ottubru konkluda li għanna jkonna aktar koordinazzjoni ta' dawn is-sistemi u l-Konsil Ekofin Jimmy Steden sabiex joħroġ b'konklużjonijiet għal kunsil ta' Deċembru. Issa dwar it-taxxa fuq tranzazzjonijiet finanzjarji, punti li tqajjem mill-Kummissjoni propju issa, Il-Kommissjoni talbet l-Konsillu l-Ekofinsa biex naraw kif nistaw nivalutaw lażli differenti għanna nġildu il-tax havens u l-evazjoni ta' taxxa u ekofin waqqaf eh, grupp ta' livello li sabiex indirizza dal kustjonijiet Grazie ħafna, Sur Chastel. Nistaw nalqu għalek id-dibattitu, jina sen kollin warra pali issa għanna loti tal-premju Lux mbagħad wara ikonna l-votazzjonijiet. Għaldaqstant eh, ibqgħu magħna u tħallunix.